wkoll nipprojbixxu it-tazzi tal-kartun għax fihom ammont żgħar ta' plastik. Imma jkun żball illi nifokaw fuq prodotti fejn m'hemmx alternattivi raġonevoli dak li rridu nagħmlu. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa jmiss l-Onorevoli Andrew għal-minuta. Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord euh, féliciter. Grazzi, rit nifraħ l-Senjura Ri sal dan ir rapport eċċellenti huwa urġenti għaliex il-planeta tagħna hija medda u l-kolna fuq dan aħna ħlaqna seba kontinent b'ħafna tunnellati ta' skar tal-plastik tliet darbiet il-superfiċi ta' Franza. Irridu naħsbu dwar il-modelli ekonomiċi tagħna għaliex fuq dan jiddependi l-ġejjeni tal-ekosistemi tagħna tal-biodiversità u tal-bniedem irridu naqsu b'mod drastiku l-użu tal-plastik fl-Ewropa Naplika l-prinċipju tal-ekonomija ċirkulari. Irridu noħorġu malar minn din il-loġika neoliberali li dejjem tħeġġeġ iktar konsumazzjoni u li qed toqtol il-pjaneta tagħna u teqret il-futura l uliedna Rridu nkunu koerenti. Illum aħna se nivvotaw fuq test li jitkellem fuq l-impatt tal-prodotti tal-plastik fuq l-ambjent imma fl-istess ħin hawnhekk f'dan il-Parlament għadna nużaw l-istros u il-fliexken tal-plastik. Minn hawnhekk irridu nibdew nagħtu eżempju u nwaqfu l-użu ta' dawn l-affarijiet tal-plastik f'din l-istituzzjoni stess. Grazzi. L-Onorevoli Sweet Kjoġbok. Grazzi ħafna. Ħadd ma jista' jiġħed jiġħad l-użu tal-plastik palissa. Produċejna 8 biljun tonellata ta' plastik u 60 biljun ta' tip ta' skart ieħor, xi ħaġa illi ovvjament irridu nirriflettu dwarha. Nittama bekk illi nkunu nistgħu nikkonkludu dan ix-xogħol b'vot favur f'dan il-Parlament. Għanna l-użu li huwa sproporzjonali ta' plastik li ntuża darba biss. Nafu li hemm alternattivi li nistgħu nażlu biex nużawhom dawn l-alternattivi minflok il-plastik. Irridu bekk noħolqu aktar impjiegi u ikonna prodotti ġodda li jitpoġġew fuq is-suq. Jiena nappoġġa din l-inizjattiva, din id-direttiva, nittama illi kollox jiġi implementat mal-arkem jista' jkun fil-leġislazzjoni nazzjonali. Grazzi, grazzi. L-Onorevoli Kristef Hansen għal PPE. Mikrofon għal kellim jek joġbu. Grazzi ħafna, Signora President. Mikrofonu jintilef mill-ġdid tal-kellim. Yes, please turn your mic. Jekk jogħġbok ixal il-mikrofonu. Oh. Thank, thank you, Madam. Grazzi, Signora President. Coffee to go u anki l stairs tal-plastik qegħdin jintużaw ħafna fis-soċjetajiet tagħna. Xi kultant ridikonna l-projbizzjonijiet biex naqtaw dawn id-drawit ħżiena għaliex għandna alternattivi disponibbli. Meta niġu għal-responsabiltajt tal-Stati membri nixtieq nara aktar ambizzjoni it-tnaqqis tal-kwoti tal iskar tal-plastik kif tlabna inkluża l imballaċi hija xi ħaġa li sfortunatament ma ġietx inkluża tlift opportunità hawnhekk. Jiena sirt missira l-ewwel darba ftit tax-xhur ilu u sirt inħares fajnejn it-tifel tiegħi u ngħid kuxjenza safja li għamilna dak li stajna biex aħna inħallu dinja li jista' jgħix fiha fil-ġejjin u allura dan il-pakket ta' miżuri huwa pass fid-direzzjoni tajba kontra l-iskart tal-plastik. Grazzi ħafna u niferħulek għat-tarbija tiegħek. Inkomplu issa l-proċedura catch the eye. mal-ħin ta'kom ta' minuta bekk kulħadd jista' jitkellem mezzo għal kjoġbok. Sinjura President, aħna l-ewwel ġenerazzjoni ta' politiċi li bdejna nifmu sew il-ħsara li qed issir lill-ambjent bi plastik li jintuża darba biss. Aħna wkoll diġà l-aħħar ġenerazzjoni li nistgħu nagħmlu xi ħaġa dwar dan fil-mija tal-iskart li jmur fl-ibħra u fl-oċeani hu plastik. Jiena ġejja minn Malta u għawdex gżejjer f'nofs il-Mediterran kuljum naraw munzelli ta' plastik fil-widien mal-bajjiet u b'konsegwenza fil ħut tagħna. ma nistgħux nibqgħu sejrin b'din ir-rata id-deċiżjoni biex inwaqqfu l-użu ta' dan it-tip ta' plastik fl-aħħar se tidħol fis seħħ fis-sena two thousand pass kbir il quddiem imma mhux biżżejjed jista' jkollna l-aqwa liġijiet fid-dinja imma l-bidla trid issir fuq livell individwali differenzi żgħar li kważi qatt tinduna bihom f'ħajjitna jistgħu jagħmlu differenza enormi ma nistgħux naħlu aktar ħin hemm bżonn li naġixxu issa. Köszönjük szépen, Julie Ward következik, parancsoljon egy percre. Grazie ħafna, l-Honorable Ward. Uh, thank you, President. Grazie ħafna, President. Il-kwantità tal-iskart li qed tiżdied fuq skala dinjija tfisser li hawnhekk fl-Ewropa għandna 3.5 tunnellata għal kull persuna li tiġi prodotta kull sena anki inkluż l-ammonti inkredibbli ta' skart domestiku. Dana kollu qed juri li din iż-żieda fuq livelli globali hija xi ħaġa li sejra tissokta sal-2030 u m'hemmx decoupling fl-Ewropa bejn eh, l-iskart u l-kabbir ekonomiku sa l-2020. U allura dawn il-tipi ta' plastik qegħdin jispiċċaw fil-libra tagħna fuq ix-tut tagħna. Hawnhekk qed nirrappreżentaw 28 pajjiż aħna għanna din id-dinja li qiegħda li hija xi ħaġa komuni għalina l u issa iċ-ċittadini tagħna qegħdin jitolbu li nbidlu. Nbidlu biex bekk aħna nħarsu l-ambjent għaliex din hija l-ġejjieni u jekk aħna ma nismawx li żgħażagħ tagħna u l-strikes tagħhom ta' nhar ta' ġimgħa huma ovvjament se jżomuna responsabbli għal ġejjieni tagħhom. Grazzi ħafna l-Onorevoli Van Hangen. Grazzi ħafna. Dan huwa settur li tassew għandna nikkonċentraw fuqu, suġġett fejn nafu illi il-pajjiżi ma jistawx jiksbu riżultati weħedhom. Jiena nisma li frażi narmu, throw it away, Ixa xaħġa li irridu nindirizzaw, għax ħafna drabi naħsbu illi jekk narmu xaħġa tispiċċa eh, f'sitwazzjoni fejn tinġabar, il-skart jinġabar u daqsek, spiċċa kollox. Iżda le, aħna irridu tassew nikkonsidraw kull prodott li nużaw u saqsu l nfusna l-mistoqsija meta jiena narmi xi ħaġa fejn se tispiċċa Iżda, mhux aħna biss irridu nsaqsu din il-mistoqsija, anki l-produtturi jridu isaqsu mistoqsija bħal din. U jiġu mġela jisaqsu din mistoqsija, jena nisma it-tifira zaza u qed jamlu. Għana anki e, nfaħru li nannittana li kienu jafu ħafna dwar l-ambjent u riċiklaċ u ma kienu jgħixuwa din il-ħaġa u għanna nieħdu l-ħajja tagħhom pal eżempju. Grazzi ħafna. Signora Xojdera għal PPE. Minuta. Grazzi ħafna għal kelma. Eżis kollegi, jiena u koll nappoġġa dan il-ftajim mill-ħuq fit trilogu u nħu pjaċir nara li għanna appoċ madwar l-ispettru politiku fost dawn il-gruppi politiċi fit tal-parlament u il-rizorsi naturali u ma risorsi li għanna nibżaw għalihom għaliex mhumiex illimitati. Meta jiena mmur nixtri u meta niġi biex nażel prodotti tiegħi, irrid nara li nażel prodotti illi ma jkunux qegħdin f'imballaġġ żejjed ta' plastik. Il-kol kemm aħna irridu nagħtu kontribut tagħna għall-bidla u biex anki naraw illi il parlamentana ma jibqax juża fl-isken tal-plastik għall-ilma u anki ikonna obbligu fuq il-produtturi. Nieħu piċir nara li Repubblika Ċeka pajjiż fejn hemm ħafna riċiklaġġ li tisir 42% huwa r-rata ta' riċiklaġġ fl-Unjoni Ewropea. Anzi fl-Unjoni Ewropea, fil-Repubblika Ċeka ir-rata hija ferm ola. Is-Sur Sean Kelly, jekk jogħġbok. Obrigado, Sra. Presidente. Okay. Peço desculpa por este momento. Sr. Vice-Presidente, eh, antecedente desta. Grazie, Presidente. Dina diretiva, direttiva aħna semmejna il-governanza internazzjonali tal-IPRA. Nifmu il-problema tal-prodotti tal-prodotti plastik meta dawn jispiċċaw fl-ibra tagħna. 80% tal-iskart li jispiċċa fil-baħar jiġi prodott. U allura rridu nippromovu konsum aktar responsabbli. Ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat NV illi konna boros tal-plastik riċiklabbli ma kinitx rakkomandazzjoni li ntlaqet ħafna drabi dan tip ta' skart kifett minħabba anki kondizjonijiet ta' tempu ta' riħ jispiċċaw fil-bahar u anki jekk il-prodotti ikunu ta' plastik reċiklabli xorta waħda jistgħu jagħmlu ħsara. Irid ikun hemm għal għall-istati membri biex bekk jieħdu miżuri Grazzi ħafna, kellim li miss. To znaczy, że nie jestem ekoterrorista. Staqt najt li jien minix ekoterrorista, iżda bla dubju ta' xejn favur ħarsien ortodoss tal-pjaneta tagħna. Nistqar illi din il-proposta hija waħda tajba, iżda id-dibattitu ma tantx huwa ta' livell. Qegħdin ninsew punt partikolari meta nqisu il-valur ta' proġetti qegħdin naraw li m'għandniex roadmap. Jiġifieri hemm ċertu ordni ta' azzjonijiet illi rrid ikollna li inkwetani hu illi l-affarijiet mhumiex qed jimxu f'ċertu ordni kif suppost u m'għandniex qasappoġġ m'għandniex soluzzjonijiet leġislattivi koeżivi f'ċertu pajjiżi biex bekk ikonna azzjoni attiva u effettiva. U maħniex qed inkunu lanqas nagħmlu sanzjonijiet kontra dawk li l-iktar iniċsu grazzi. Grazzi ħafna issa sur Sean Kelly illi sejtem il-proċedura Catch the Eye. ili ma nipparteċipa f'diskussjonijiet fuq eh, dan is-suġġett u nieħu pjaċir li llum qegħdin diskutu din ir-riżoluzzjoni. Ċertament eh, nafu illi kif smajna ħafna mill-plastika plastik li nużaw jispiċċa fil-baħar, joqtol eh, il-ħut u joħloq it-tniġġis. Umbat għanna u koll l-irkabtu li jintilef fil-baħar u koll tamleħ ħsara Bekk. Irridu naraw x'nistgħu nagħmlu minnu fih biex inneħħu il-plastik tat tip single use u nużaw alternattivi oħra. Tajjeb nagħmlu hekk, però fuq żmien, perjodu ta' żmien, se nkunu qed nibadu messaġġ l-industrija li t tniġġis ta' plastik irid jinqata' il-plastik irid jinġabar, jiġi riċiklat, jerġa' jintuża u namlu li nistaw biex kemm jista' jkun naqtaw it-tniġġis tal-plastik u l-effetti fuq l-ambjent tagħna. Grazzi ħafna. U issa il-Viċi President Timmermans għal-Kummissjoni jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President, meta kontet nisma dawn il-kontribuzzjonijiet tal-onorevoli membri, jiena stajt nirrifletti fuq kemm hija xi ħaġa unika illi l-opinjoni tal-proposta hija xi ħaġa illi il-gruppi politiċi kollha jistgħu jaqblu uh, magħhom dawn l-elementi mill-lemin sa xellux. Wasalna sawnek ċertu anki ħeffa jekk eh, nħarsu lura tliet snin, erba snin ilu ma konniex għadna wasalna. Iżda naħseb li issa nista' nsemmi anke l-dawk illi ikkontribwixxew apparti r-rapporters u shadows l-soċjetà u li tawna l-xprun biex nagħmlu xi ħaġa. Kien hemm sens ta' urġenza fis-soċjetà li iva issa rdu nagħmlu xi ħaġa. Għandek pereżempju Ellen MacArthur li kienet u waħda li kienet fuq quddiem permezz ta' Save the Seas, fost ħafna azzjonijiet oħra li semmew hawnhekk illum, e, azzjonijiet li kellhom impatt kbir fuq l-opinjoni pubblika u anki il-medja illi ħadet fidejha r-responsabilità li toħloq l-arfin u anki s-sistema edukattiva wkoll qed tagħmel qed tagħmel l-almu tagħha. Hawnhekk fl-Ewropea wkoll bekk għandna sens ta' urġenza. L-Akademja wkoll għandha rwol importanti biex issib soluzzjonijiet. U allura illum irridu ngħidu iva wasalna sew, però iridu nkunu grati dawk li lin mill-sfera politika illi wasluna għal dan il-punt. Naqbel ma dawk foskom li għalunna dan huwa l-ewwel pass. Iva, edin eh, nifirħu b'dak li ksibna, pero għatfadlinna x'namlu sakemm naslu għall-ekonomija ċirkolari ta' sewwa pass importanti dan u anki pass uniku għaliex bekk immorru għal ċirku sħiħ biex bekk naslu għal rikonnoxximent internazzjonali il-pajjiżi Azjatiċi huma interessati ferm dak li qed nagħmlu anki l-pajjiżi tal-Amerika Latina għalkemm is-sem tagħna ta' tniġġis huwa relativament eh, żgħir xorta waħda il-mudell ekonomiku tagħna għandu impatt globali u se jbiddel mudell ekonomiċi b'nadi oħra wkoll. Mela, ma rridux naqtaw qalbna u ngħidu l entom rwol żgħir għandkom le. Id-daqs tal-ekonomija tagħna huwa tali li bekk nistgħu tassew naslu għal ekonomija sostenibbli biex bekk ikollna impatt fuq ekonomiji wkoll fl-inħawi l-oħra tad-dinja. It-tniġġis tal-plastik huwa xi ħaġa li jinħass f'ħafna pajjiżi f'ħafna reġuni tad-dinja. U biex inkun ċar ħafna fuq dan il-punt Dana kollu se jaffetwa l-imballaċ. Iva, l-imballaċ tal-plastik u koll inkludejnih dan il-punt fil-proposta xaħġa ħaġa illi iva hija inkluża il-mikroplastik ukoll sfida kbira għas saħħa tagħna Bekk iridu proposti inneħħuhom mill-prodotti fejn dawn lan mhum bżonna lihom fil pereżempju sapun tal-ħasil tal-ħwejjeġ jew fil-kosmetiċi u mbagħad prodotti fejn hemm bżonnhom u naraw xi huma l-alternattivi, pereżempju tires. Eh, tires ukoll eh, waslu għal ħafna tniġġis dak il-qasam, bekk hemm sens ta' urġenza, xi ħaġa li konna nagħmlu il-kompitu tal kummissjoni li jmiss għaliex dan huwa wkoll ħsieb li huwa komuni għal membri kollha tal-Parlament xi ħaġa li wkoll se tiġi indirizzata mill-Kummissjoni li jmiss mill-Kunsill u anke mill-Parlament li jmiss eċċellenti li naraw l-impens tijak u ukoll tajt il-President. Grazzi għall kontribuzzjoni tiegħek. Issa naddil l-kelma li rapporteur il sinjura Rissi. Grazzi, Sinjura President, kelmtejn. Flimkien hija l-kelma ewlenija ta' dan id-debattitu nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha tiegħi li l-koll appoġġjaw id-direzzjoni ta' dan ir-rapport b'żewġ eċċezzjonijiet il-kollegi tal-Brexit illi naħseb aħjar illi eh, jibdew jitkellmu kontra eh, il-fatt illi se jintilfu tant impjiegi eh, minħabba Eh, dak li qed jagħmlu huma John F. Kennedy darba qal fil-63 f'Washington il-problemi nħolqu mill-bniedem u aħna nistgħu nsolvuhom il-possibilità il-possibilitajiet huma eh, eh, infiniti Jiġifieri l-Ewropa vera mhijiex l-ewwel pajjiż jew grupp ta' pajjiżi illi tniġġes, però aħna rridu nkunu il-mutur għal segment ta' soluzzjoni din hija l-ewwel fażi, però eh, bdejnija din l-ewwel fażi. Grazzi. Nagyon köszönjük képviselő asszony, és ezzel a vitát lezárom. Grazie ħafna. Bekk temmejna dan id-dibattitu nivvotaw fuq dan il-fajl fil-ħamsa il-lejla. Kollegi, inkomplu il-punt li jmiss fuq l-agenda. Rapport ta' Mihaj Turkanu, prodotti fertilizzanti tal-Unjoni Ewropea. U fil-fatt huwa l-ewwel kelliem, erba' minuti, fidejk jogħġbok. Mulțumesc, doħna președintă. Draġ colegi, Grazzi ħafna, President. Eżis kollegi, eżis rapporter shadow, jiena naħseb illi għamilna bitċa xogħol sewwa ħafna. Flimkien, irnexxielna nikkonkludu dan ir-rapport fih dan din il-leġislazzjoni. Ir-rapport huwa r-riżultat tax-xogħol ta' kulħadd, xogħol tiegħi tagħkom tal-bdiewa, assoċjazzjoni fil-qasam, il-produtturi tal-fertilizzanti, il-kol kemm aħna involvejna ruħna biex bekk ikkontribwixxejna għax-xogħol biex ikonna rapport koerenti, korrett u biex nejnu l-kulħadd. Inna sentejn għaddejjin naraw illi nħarsu l-industrija, il-bdiewa, il-ġejjini tagħna u llum issa qegħdin naraw x'huma r-riżultati. Qegħdin tarawhom dawn ir-riżultati u issa qegħdin nistennew il-vot tagħkom ta' fiduċja negozjajna ċertu intensità ma' tliet presidenzi tal-Estonja, tal-Bulgarija, fejn saqna rip il-konklużjoni u finalizzajna l-erba trilogu taħt il-Presidenza Awstrijaka f'Novembru tas sena l-oħra fejn u rejna li aħna nistaw niksbu kompromess biex naslu għal ftej. Nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-Presidenza tal-Awstrija. Kien ħafna momenti ta' li kienu ferm eh, imqanla u kull min jaħseb li dan kien xi fajl faċli huwa skorrett għaliex wara dan ir-rapport jidħol fis-seħ, l-atturi kollha fil-qasam tal-agrikoltura u l-konsumaturi sejrin jibbenefikaw regolament il-ġdid li se jieħu post eh, dak l-antik se jiftaħ is intern għal tipi kollha ta' fertilizzanti parti mill-pakett tal-ekonomija ċirkolari u biex bekk is-suq jinfetaħ għat tipi kollha ta' fertilizzanti u narmonizzaw ukoll il-limiti għall kontaminanti kollha bħalissa nofs il-prodotti fuq is-suq Ewropew mhumiex koperti mill-leġislazzjoni attwali. 5% tal-prodotti organiċi huma riċiklati u użati bħala prodotti ta' fertilizzazzjoni u dan ir-regolament għandu lan illi jara li l-perċentwal jitlaq 30%. L-Unjoni Ewropea bħalissa timporta aktar minn 6 biljun tunnellata ta' fosforu ta' kull sena u tista' tirkupra ammont kbir ta' fosfru mill-iskart mill-ermiet li konna eh, mill-neutralizzazzjoni ta' prodotti sekondari tal-annimali irridu naraw x'inhuma pereżempju kontaminanti bħal kadmium biex bekk neliminaw ir-riski ta' saħħa tal-konsumaturi u anki il-sara li ssir lill-ambjenti. Nafu li għanna rata ta' 60 mg ta' kadmium meta regolament jidħol fis-seħħ jiġifieri tliet snin wara illi kollox jiġi adottat. U allura il-konsumaturi Ewropej se jkollhom ikel li jkun aktar tajjeb għal saħħa tagħhom, il-bdiewa tagħna se jkollhom aċċess għal firxa wiesa ta' fertilizzanti li għandhom inqas elementi perikolużi u anki se jkollna fertilizzanti wkoll organiċi li ċirkolaw b'mod ħieles fis-suq biex bekk anki nipproduċu fertilizzanti eh, minn skartiħor biex bekk l-industrija jkollha firxa usa ta' provvedituri ta' materji primi u allura ma jkunx hemm monopolju u lanqas żieda fil-prezzijiet u dana sejjer isalva ħafna impjiegi. Xtaqt nagħmel kjarifika l-istati membri xorta waħda jkunu jistgħu jimponu standards nazzjonali għal prodotti fertilizzanti u jkun possibbli wkoll illi napplikaw il-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku għal dawn il-prodotti fertilizzanti, jiena naħseb illi l-inċentivi għandhom ukoll jinsabu biex bekk nippromuovu fertilizzanti innovattivi illi m'għandhomx il-kadmium kif ukoll jiġġeneraw Risorsi finanzjarji jiena sodisfatt ferm bil-verżjoni finali tal-rapport u ningrazzakom ilkoll. Gardinel Elizabeth szólettem a környezetvédelmi, közegészségügyi és... Mela nad il-kelma l-kellima li mis fisem il-grupp MV, il-Komitat MV, Signora Gardini għal-minuta. Iva, grazie ħafna, Sur Signora President. jina rritnajt li aħna verament soddisfatti. Għani xawwek, ħdimna eh, bil-ħinijiet, użajna il-ħini ħin kollu li kena bżon u għasalna rizultat tajjeb. Jena naħseb li għawek għanna eżempju ta' kif il-paċenzja Eh, tatina riżultati tajbin. Għaliex hawnhekk għamilna xi ħaġa importanti immens, ftaħna suq waħdini, apart eh, inkludejna wkoll il-SMEs li qabel kienu esklużi minn dan is-suq waħdini tal-fertilizzanti, eccetera. U għamilna dan b'attenzjoni kbira lejn l-ambjent U fil-fatt poġġejna limiti mod partikolari fuq il-kadmi li kienet xi ħaġa ħafna. U rrid ngħid, qabel ma kienx jeżisti di u huwa li zjed level baxx fid-dinja għaliex imbagħad warajna li zjed level bax eh, baxx huwa doppju ta' tagħna li huwa 70 mg u l-livell ieħor huwa 120. Mela, grazzi l-rapporter, jena naħseb li għamilna bieċa xogħol eccellenti bħala taljana jena nixtieq najt eh, kelmtej lill-SMEs taljani li verament huma eccellenti u kontribuxxew anka għal kienu jikontribuxxu għall-ekonomija ċirkolari anka qabel ma kellha din l-idea l-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi, Signora Cardini, sar kellim li miss mill-Kumitat Agri u għastur Huitema. Grazie, President, Kommissarju, kollegi. Bħala konnegazzjatur jina ħdimt eh, ħafna. Dana għandu jipermetti illi il-bdejwa jużaw fertilizzanti iktar organiċi u mhux artifiċjali kif sissa użaw sissa ma setawx jużaw il-fertilizzanti tagħhom u kellhom jimportaw kienu obbligati jimportaw il-fertilizzant u dana huwa miex ħaġa tajba u għandu impatt ħażin anki fuq l-ambjent. Il-fertilizzanti artificiali huma prodotti eh, u waqt li qed prodotti prodotti joħolqu ħafna emissjonijiet u gassijiet serra illi jamlu ħażina l-ambjent u tossiku kol għall-alina għandu ikolna eh, il-ħamrija nadifa, l-ilma nadif għanda u konna aktar biodiversità u rridu nizguraw li konna nutrienti eh, ħafna nutrienti fil-fertilizzanti tagħna. Din hija situazzjoni illi tista' tibenefika l kulħat u tissodisfa d u jina kontent li dina kienet possibli u li l-Parlament qed jappoġġa il-bdiewa. Grazzi. Il-Viċi President Sid Timmermans sissa. Grazzi, Signora President. Jina smajt Is-sur ħojtu ma jgħid li ħadem ħafna u anki s-Sinjora Gardini li ħadmet ħafna, imma riżultatu hawnhekk u riżultant eċċellenti biex intejbu regolament fuq il-prodotti ta' fertilizzazzjoni. Nixtieq nirringrazzja lil Eh, rapporteurs u l-shadows kolla għal input validu ta'kom. Dan eh, qed jimxi skont il-prinċipi tal-ekonomija ċirkolari u u kif intkom għattu eh, attualment nistaw nintroduċu għafas ġdid biex nissemplifikaw il-fertilizzanti inorganiċi E bekk inkunu nistaw niftu l-msu għal prodotti innovativi u nużaw anki l-iskart li jista' jiġi rkuprat dawn naturalment għandu jkun żgur eh, għal saħħa tagħna u għall-ambjent u jiena kuntent ħafna li se jaffettwa l-SMEs u hija tajba u rridu verament intejbu is-sitwazzjoni. Il-fertilizzanti organiċi huma bej wieħed u ieħor nofs is-suq fl-Unjoni Ewropea u għandna nagħmluhom sostenibbli u noħolqu eh, impigi u opportunitajiet bil-vot ta'kom se ndaħlu dawn il-prodotti fi regolament eh, Ewropew u nżidu is-suq internu. Fl-istess ħin regolament jagħti salvaguardi biex jipproteġġi is saħħa pubblika u l-ambjent. U se e, fih anki limiti għal fertilizzanti bħal pereżempju il-merkurju, l-arseniku, n-nikel u l-kadmju. <clears throat> U ħaġa tajba illi issa jkollna e, limitu fuq il-kadmju u għar erba snin wara l-applikazzjoni nistaw naraw jekk dawn il-limiti jistaw xi jitnaqsu. Sejrin fid-direzzjoni tajba, l-kompromess huwa bilanċ bejn l-interessi differenti, aħna nitamaw Eh, u li se tkun situazzjoni tajba l kulħadd se jkun hemm iktar aċċess għal suq intern u se jkun hemm anki possibilità ta' eh, materjali eh, li huma kompetitivi minnaħa tal-ispiża u l-bdiewa jkun jistgħu jużaw il-fertilizzanti tagħhom stess u li kollhom pożizzjoni ħafna ħjar biex jipproteġġu anki il-ħamrija mill-kontaminanti tossiċi u anki għal saħħa u għal benessri ta' ċittadini u għall ambjent <clears throat> Daqshekk ir-riskju se jitnaqqas. Jiena naf kemm din l-awla eh, tagħti importanza għal salvalgwardja tal-fertilizzanti bil-demel eh, proċessat. Eh, dina ti kontribwixxi għall-implementazzjoni tal- Eh, ekonomija ċirkolari eh, u tagħti nutrienti għal produzzjoni agrikola. Parallelament il-Kummissjoni qiegħda taħdem biex tiżgura li jkun hemm ġestjoni iktar sostenibbli u integrata tal-nutrienti biex inżidu l efficienza u neħħu t li tista' taffetwa saħħa u l-ambjent. Il-proċessar ta' demel jagħti opportunità biex nużaw iktar nutrienti eh, mhux biss mill-agrikoltura ma anki mill-ambjent. U għal din ir-raġuni il-Joint Research Center, il-Kommissjoni bdiet model ġdid, eh, revizjoni, modellament u, u sperimentazzjoni eh, biex eh, eh biex iġibu ċerti eh, sostanzi kimiki mm, minn mill-proċessar mil tal-demel. Dan huwa xogħol li għaddej bħalissa u rapport eh, għandu jiġi prezentat fl-aħħar Eh, ta' din is-sena peress li dan juża l-użu tal-fertilizzanti eh, u mhux it-qedija fuq is-suq ehm, dan mhux se jaffettwa l-implementazzjoni. Eh, jagħti azzjoni addizzjonali biex ikattar ehm, ekonomija tajba l-ambjent. Nixtieq anki nappoġġa il-kompromess jina norbot fuqkom biex u ekonomija ċirkolari għal dawn il-prodotti eh, fertilizzanti u biex nizguraw li daw kienu tajbina s-saħħa għall ambjent Dan huwa pass kret biex nimplementaw il-miri eh, tal-SDGs u natu futur eh, sostenibli illi l-iktar, waħda liktar iktar ħaffariet urġenti. Grazzi. Vice President, ma nistax nara surva għajsa, fil-kamera mela nista nitlob li sur Bogovic jitkellem fisem li ipp Grazzi. <coughs> Jena, u kol kontent illi wara trialogu diffiċli u negozjati aħna rnexxinna nikkompletaw dan il-proċess fil-li moddi kellna dispożizzjonijiet li kienu qegħdin ħarsu biss lejn il-fertilizzanti minerali. Issa għanna dispozizjoni ġodda li rigwardaw il-fertilizzanti organiċi. E, U dawn se jistaw jgħatu kontribuzzjoni għall-ekonomija ċirkolari. Lan u illi il-nutrienti ewlenin ma jiġux sempliċement skartati minn din il-materja organika. U hija Kwistjoni assurda meta wieħed is li dawn il-materjali ma, ma kienux qed jiġu użati fil-passat, dan huwa regolament li huwa neċessarju llum għaliex jagħti l-kondizzjonijiet illi taħtom aħna nistgħu nagħmlu prevenzjoni tal-impatt ta negattiv ta' dawn il-fertilizzanti. <clears throat> aħna u koll wasalna għal kompromess fuq il-kadmju hija situazzjoni ambizjuża u koraġuża jiena naqbel fuq il-prinċipju tal-innovazzjoni għall-SMEs, għax issa sissa l-SMEs ġew esklużi missu u sab dan il-regolament il-ġdid, aħna din il-kwistjoni nittrattaw. Ma naturalment dana huwa pass eh, importanti l-qoddim huwa tajba ħafna għal ekonomija ċirkolari, għall-ambjent u għall-agrikoltura. Grazzi, fisem, issa, fisem is-soċjalisti Signora Presidente, Sor Vice Presidente, beh, nasib li jibbe dan il-kwestjoni għata sew importanti jibbe imma rridu nqisu wkoll is-sigurtà tal-ikel partikolarment meta inti għandek kontaminanti preżenti eh, l-użu eh, għalhekk eh, kif suppost minn periklu importanti jekk irid ikollna bid jibbe sostenibbli kif ukoll l-ħarsin tal-ambjent u l-ħarsien sa pubblika. Naħseb li l-politika fuq il-prodotti fertilizzanti jibbe torbot ma' politika usa tal-Unjoni li hawnhekk qed nitkellmu eh, dwar eh, prodotti li huma differenti minn dawk eh, fl-ekonomija lineari. Rridu naraw li il-ħarsien tal-ambjent u tal-prodotti li nużaw jimxu ma' l-fat li jrid ikonna prodotti tal-aqwa kwalità fl-Ewropa. Biex insommu dan il-bilanċ għanna dan il-tekst kif u koll, eh, għanna Medor prodotti li jett jiprovdu eh, illi eh, l-bdewa tagħna jkollhom rendimenti aħjar fuq il-kadmium nemmen li saru sforzi riżultati ta' trialogi però minn nqas ambizjużi mill-pożizzjonijiet li aħna votajna hawnhekk fil-plenar preċedenti. Nixtieq nfakkar li minħabba minoranza ta' blokk sfortunatament ma stajniex inżommu l-limiti li aħna konna votajna qabel eh, ta' 24 mg għal kull kilo eh, madana kollu eh, naħseb li nistaw naċettaw dan il-ftejm bħala pass il-qoddim permezz ta' tikketjar met inti għandek livelli baxi kif ukoll niskattar ta' applikazzjoni u dawk u l-eżenzjoni ta' dawk l-istati membri li diġa għandhom approċ iktar ambizzjuż għal dawk li huma limiti tal-kadmi. Nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha kif ukoll Sur eh, Gardini, Sur Thomas u oħrajn għal sens bon sens li dejjem kien prevalenti. Grazzi, Sur Hock issa. Fisem il-ECR għal-minuta. Grazie ħafna. Fil-bidu kienem valuri ċari fil-fertilizzanti u dawn kienu jaffetwaw il-fertilizzanti li kienu jużati. Wieħed mill-ikbar produtturi e, huwa e, tal-valur ta' xi ħames 25 biljun euro. U ma kienniex il-restrizzjonijiet ta' 25 mg. U dana kien eh, kompromess importanti. Memx evidenza empirika għal dawn il-valuri. Il-fosfati huma u ħafna konċentrazzjoni iktar olja se jkollu eh, effett negattiv fuq l-industrija u anki il-valuri tal-kadmju huma baxxi ħafna. il-fat illi inħaltu il-materjal organiku ma dak kimiku huwa riskjus jista' hemm riskju ta' kontaminazzjoni fil-ħamrija nistgħu ninvestu f'teknoloġiji ġodda. Kat. Issa, grazzi ħafna, issa il-Sinjura Katajnen minna ħatal alde Grazzi. Jina nishtiq nirringrazzja il-negozjatur, jina sena poġġa dan il-regolament għalix se jipermetti li l-prodotti jkunu disponibli għal bdewa fil-futur u dan jfisser illi il-persuni u l animali u l-ambjent ikollon protezzjoni aqwa ikonna ħamrija aktar nadifa, ilma aktar nadif u anki ikel. U din hija parti mill-ekonomija ċirkolari, din dan ir-regolament il-ġdid se jippermetti illi jiġu ċirkolati nutrienti li huma importanti għall-ambjent. Hemm titjib possibbli, speċjalment bil-volumi tal-kadmio. Il-Finlandja għazlet li kunem eh, valuri iktar rigorużi għaliex il-ħamrija u s-saħħa ma nistawx ninnegozjaw fuqa. U jiena nittama li l-istati membri kollha jirrispettawhom da. Issa l-kellim li messu għassur Housling għal minuta taw nofs. Grazzi, kollegi jiena se jkolli niddilwixxi il-diskors. Aħna għanna limitu diġa għal kadmju 16 mg għal kull eh, gramma. Imma meta bdejna l-ewwel ridna 40 u mbagħad ridna 20 u kien hemm in-nies li eh, fil-kunsill iblokkawha eh, naturalment jippreżentaw anki il-lobbies E, u issa kena nizlu u għanna 16 mm. Ma nistawx nkunu kontenti biha di għax darba la darba l-fertilizzanti jidħlu fil-ħamrija e, e, dawn il-nutrijanti jistaw jidħlu u għal din ir-raġuni maħniex kontenti u nittama l-Kummissjoni se tagħmel reviżjoni ta' dan fis-snin u nittama illi nistaw nimmiraw lejn eh, miri iktar ambizjużi. Inna 30 sena nidiskutu fuq għadi u fl-aħħar għanna riżultat u diġa għanna xaħġa fidejna, pero irridu namluha ċara illi il-blimblok fil konsil kienet ħaġa terribli. U allura huwa t tort tal konsil Eh, illi il-regolament huwa inqas ambizjuż. Il-kooperazzjoni bejn Imko u Envi ma kienx dejjem sempliċi laqas fil-parlament eh, u domna snin nikkonkludu dan id-dibattitu, però nixtieq nerġa' ngħid għal darboħra illi għanna nikonsidraw din il-bidu biss u eh, irridu nintroduċu il-limitu ta' 20 mg. Grazzi. Stefan Eck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 u verament u ħazina saħħa l-espożizzjoni eh, huma iktar oljien fl-ambjent minn dak li huwa tollerabbli. Eh, eh, Il-limitu 20 milligrammi għal kull kilo għandu jiġi rifjutat għal raġunijiet ta' saħħa u ir-rakkomandazzjoni li tidentifika dawn ir-rati għal daqstant ma nistawx ninjoraw il-fertilizzanti illi fihom il-kadmja. Dan il-regolament ma ma ma waqafx il-persuni anki fl-awla li segwu l-industrija. Aħna rridu nipromovu iktar sikurezza għal-utenti u jina minix kontent bir-rapport attuali naturalment. Grazzi, Troskinski issa. President, eh, Kommissarju, 50% eh, tal-prodotti mandom aċċess irridu noqogħdu attenti fuq din it-tip ta' kompetitività għax qed nitkellmu fuq settur li huwa importanti għall-agrikoltura fl-Ewropa. Għalhekk għal dak li hu prodotti organiċi hemm ċertu minerali li rridu nagħtu kasom. Din hija għandha konsekwenza fuq l-ekonomija ċirkolari u anki effetti kolaterali li nafu li jidħlu f'affarijiet fuq eh, kwistjonijiet ġeopolitiċi. Għaw min Eh, maċċettax ċertu għanijiet eh, u anki skadenzi tal-kriterji l konformita riżultat tal-negozjati bejn l-istituzzjonijiet qed tipproponi ftehim li huwa tajjeb li għandu jispiċċa biex ikun hemm innovazzjoni fil-settur tal-fertilizzanti u jiena qed naħseb dawk il-Franċiżi li se jibbenefikaw minnhom fi Franza dawn il-miżuri ġodda, grazzi. Kif ixħalu għassoni? l l-nekket kik karġa Signora għandek blue card minn antisur Agnew taċċetta. Tajjeb. Il-kollega taqbel illi il-kadmju insibuħ fil-fosfati tal-blat u għazikur imma meta jiġi meta jiġi iżolat, isir verament ta' riskju eh, għas-saħħa uh, u mem lebda possibilità ta' soluzzjoni. Taqbel miħaj? Iva, grazzi kollega, għandek raġun tgħid eh, mex meta l-Unjoni Ewropea tindaħal f'xi ħaġa kollox isir valenus. Imma fuq f'dan il-każ bħal hemm f'affarijiet oħra fil-fatt <coughs> il-konsekwenzi ta' din il-leġislazzjoni il-ġdida għadna ma' jomx kollha u nisperaw li ma' żmien eh, nsibu soluzzjonijiet. Grazzi. Köszönjük Rosati, Rozati úr következik, paranċojom. Grazzi, su Rosati. Grazzi, President. L-anta regolament u għalli niftħu il-suq intern Ewropej lej eh, prodotti ġodda u dawn inkludu anki l-fertilizzanti organiċi u għawnek jena sodisfatta ħafna b'din id-deċizjoni biex nimxu il-qoddim mill-limiti eh, baxxi mhux neċessarji tal-kadmju aħna qed inżidu l-kompetittività tal-fertilizzanti u tal-industrija 16 milligram għal kull kilo jiena naqbel u nixtieq ringrazzja l-rapporter u limitu għar restrittiv però l-ispejjeż ta' produzzjoni se jitilgħu mhux biss kontenut ta' metalli tqal imma hemm eh, ħtiġijiet oħrajn li se kunu obbligu ta' produtturi u naturalment se effettwa anki l-kompetitività tal-settur u anki tal-industrija tal-ikel. U ma jibqa dak li għadu mu ċar u għal-prinċipju ta' ta' tqedija fuq is-suq tal-prodotti organiċi u tal-prodotti mħaltin u hemm xi dubbi anki fuq prodotti oħrajn li mhumiex neċessarjament effiċenti li jistgħu anki iwaslu għal biex ikun hemm iktar spejjeż. Il-Polonja mhux biss tipproduċi ħafna fertilizzanti ma jużaw ukoll u aħna rridu nużawhom fis-suq intern naturalment il-protezzjoni tal-konsumatura importanti, però ma nistawx aħna innaqsu l-kompetittività ta' dan il-prodott. Grazzi. Is-sur Garzija fis-semi soċjalisti Sinjura Garcia soċjalisti. Grazzi, President. Jena nishti in nikontribwixi għal dan il-dibattitu, għet nitkelmu fuq eh, regolament li jitħol fil-ekonomija ċirkolare e, wara 20 sena. U u eh, eh, eh, naħseb li se jkonna bżon namlu xie bidliet u xie aġġornamenti. Il-fertilizzanti huma kruċali għall-agrikoltura, imma memx dubju illi l-użu ġust jista jwassal għal riski għall-ambjent u għas-saħħa u aħna nixtiequ niprovaw nsolvu dawn il-problemi. Ħafna minna infatti jilqaw l-inklużjoni tal-fertilizzanti organiċi iva importanti u din ħaġa importanti imma aħna rridu nkomplu namlu innovazzjoni biex nintejbu l-effettività tagħhom. Barra minn ekku importanti illi aħna nirrispettaw id-direttiva tan-nitrati. Jiena nistanajt il jiena a favur tal-ftejim fuq il-kadmju, aħna sibna bilanċ għawna hawnhekk 16 milligram milligramma dan huwa ftehim mhuwiex pozizjoni ta' partit wieħed. Naħoss li din ir-riduzzjoni hija riduzzjoni tajba u deċenti għal bżonnijiet attwali. Grazzi. Grazzi. De Castro. President, Commissario, onorevoli Kollegi, il prodotti fertilizzanti ta' kwalità dejjem se jkunu dejjem iktar importanti għall iżvilupp ta' modelli ta' bidja aktar produttivi u fl-istess ħin sostenibli, illi fil-futur iridu jirrispondu għall isfida ta' aċċess tal-ikel billi jiproduċu iktar u jużaw inqas input u jagħmlu inqas tniġġis. Allura jena nixtieq nirringrazzja l-Mark Taraballa għax xogħol eċċellenti anki fl-imkien ma' Turkani fil- regolament ta' produzzjoni u tikettjar tal-fertilizzanti. Il-limitu ma' ambizjużi fuq il-kontaminanti u bekk ikun qed jagħti inċentiv ukoll tar-riċerka għal biex innaqsu dawn eh, fl-interess tal-bdiewa u fl-interess tal-ċittadini Ewropej il-negozjati juraw li l-Unjoni hija fuq qudiem globalment fil-iżvilupp sostenibbli għax edhe toħlo il-kondizjonijiet għal biex ikun hemm dejjem tixrid għal prodotti innovativi, effettivi u li kolom imbatt ambientali eh, baxx, koerenti mal-ekonomija ċirkolari. Grazzi. Grazzi. Issa, catch the eye. Se ne permetti żewġ kellima Tiri, Grazzi, Komissarju. Nistaw najdu illi aħna għanna opportunità fl-ekonomija ċirkolari fl-agrikoltura. jina illi naħdem fuq din il-kwistjoni fuq il-fertilizzanti eh, minerali mill-fertilizzanti ħodor. U jina naħseb, et titkellem il-Signora Pierik, għanna bżon ta' kjarifika mill-Kummissjoni illi irrid ikun hemm garanzija illi se jkun hemm azzjoni għal biex dawn il-prodotti eh, illi jaqbdu il-kontaminanti bħala prodotti ħodor. Din hija sfida l-Kummissjoni għat m'għandniex din il-garanzija mill-ant il-Kummissjoni u nixtieq nitlob il-Ministri fil-Kunsel mill-Fjandra, mill-Ġermanja u mill-Olanda biex ikel biex biex ikellmuna fuq l-eċċezzjonijiet ta' direzzjoni. U nittama li jkunu jistaw jaħdmu fl-imkien, grazzi. Issa senjora Xojdrova, għal-minuta. Grazzi. Grazzi li rapporter tal-kompromess jider illi se jkun fattibli kemm għal bdewa u anke għal dawk illi huma interessati għal ikel żigur u għall ambjent sigur. Ixtaqt e, li kien hemm livell iktar baxxi, kellna nagħmlu livell iktar baxxi għal kadmju. E, aħna nitkellmu ħafna fuq il-kontaminazzjoni, tal-ilma taħt l-art minnaħa tal-sostanzi kimiċi, specialment fertilizzanti, aħna nitkellmu fuq dan ħafna u din il-liġi għanda it-tejjeb kif nistaw nirsolvu din il-problema, għax ma jkunx iktar huwa neċessarju li nirreġistraw kull prodott skont il-leġislazzjoni differenti u għalhekk jien li dan inħoss li dan dinja regolament bilanċat. Grazzi. Issa fisem il-Kommissjoni nati il-mikrofonu li Sur Timmermans sa' zoċ minuti. Concrete question. Mistoqsija ta' Sinjura Spirigeva, nishtiq nwiġibaba, l-rapport ta' studji ħajkun l-estess qabel mem din is-sena, ġifieri mhux wisismirħa jgħaddi qabel ma tkunu tafu din l-informazzjoni u peress li l-istudju pjuttost estensiv naħseb li na bizzejja terħan il-moħħa li l-affarijiet probabbilment mixin fl-istess direzzjoni li indikata allura żomm l-attenzjoni tiegħek fuq li meta l-istudju joħroġ Kun aħbar ta' balik, u Iva, nixi intenni, dan tajja pal-biwa tagħna l-SMIs, l-ambjent, u iktar eh, minn kollox tajjeb eh, dan huwa pass il-qudiem eh, għazaxitna ġifiri eja nkomplu nimxu lejn il-ġejjien nasab li dan il-vot diġa huwa l-ewwel pazzajra lejn din id-direzzjoni rridu nimxu lejn. Grazie, Vice President. Eh, dan id-dibattitu għana l-uħ eh, permezz eh, ta' rapporter Sur Turkan u dik zewċ minuti. Grazie ħafna ta' xogħolok. Grazie, Senor President, Sur Vice President Timmermans. Permettu li nirringrazzja l-kollegi għal dak li għal l-lum u nishtiq n-referi għal dak l-għal eh, sur Sevak, eh, sur Vaxkevic, eh, sur Tarrant, sur Mastarka, sur Witherman u l-axar mux l-assassini u ragardini kena kooperazzjoni eccellenti fuq dan id-dossier u minn dak il qalu l-kollegi nista' li taħdidiet interistituzjonali kienu tajbin, kienu bilanċati. U allura dak kollu li nista' nitlobkom tagħmlu huwa li tivvotaw favur dan ir-rapport eh, b'mod unanimu. Grazzi eh, kollega u nixtieq nifraħlek mill-ġdid eh, dan il-punt u wassanna għal tmiem diskussjoni fuq dan dossier naddu issa għal votazzjonijiet. Grazzi

a regolamento prego kollega jekk joġbok għavek kollega għave point of order iva nishtiq eh, nqajm oġġezzjoni għabbażi ta' artiklu 182 ta' regola ta' proċedura bħala punt nishtiq eh, nqajm il-validità tal-vot fuq eh, ġuri 1 4 5 2018 fuq eh, id dritti tal-awtur fis-settur digitali eh, uniku eh, tul il-vot fuq dan il-punt kienem talba. 312 kienu favur mbagħad rajna l 13 il-MP bidlu jishtaqu jibidlu l-vot tagħhom, jiġifieri jixtaqu jivvotaw fuq eh, vot separat li fuqhom kien hemm eh, emenda nixtieq nitolbok u nitolbok ta' l-appell lill-President ta' dan eh, il-Parlament biex ikun hemm vot mill-ġdid. Dan qed ngħidu li kien hemm MPs li bidlu femtom u li kienu illi tfixklu fil-vot. Grazzi, aziz kollega, pero nasab li dawn il-tiswiet li kienem ma jbidlux il-vot. Iva, jista jkunem votazzjoni fuq dawn il-bidliet, ma dawn ma jbidlux il-vot ma jistawx bidlu r riżultati aħħari tal-votazzjoni illi saret. Sfortunatament, ir-regoli interni jek jgħidu, nista' ngħaddi l-messaġġ tiegħek il-President, imma ma nistax nagħmel iktar minn hekk. Grazzi jekk m'hemmx points of order oħra nista' ngħaddu mal-ewwel l-votazzjonijiet l-ewwel vot fuq Winter Swinburne Hemm point of order ieħor? Qed jgħidu li le. rapport ehm, għal għafas tal-irkup rezoluzzjoni għal kontraparti ċentrali ehm, għad il-kelma l-Honorable Swinburne mill-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi Monetari. Grazzi, Sur President. Bejjena ħanżom tassew, Sur Viċi President, nistanżom tassew fil-qasira jiena fl-imkien ma' Shadow Rapporter sewe eh, resaqna dan il-rapport għal-vot aħħar minħabba l negozjat interstituzzjonali eh, li kienu maħsuba eh, madwar senilu minn parlament ma mxewx sfortunatament il-Kunsill ma iżan il-fajl prioritorju meta nafu li huwa tassew importanti l-istabilità ekonomika Mesa nitkellmu dwar it-tnaqqis ta' riskju ta' konċentrazzjoni tal-ICPPs u salvagwardji importanti biex nindirizzaw l-iktar xenarji estremi biex ikun hemm irkupru skont